situazzjoni fej ċittadini jħossuhom fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea biex anki għom il-possibilità biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja politika ta' din l-Unjoni. L-Unjoni. Grazzi tassew lis-Sinjura Ġannaku mela hawnhekk għalaqna dan id-dibattitu tant interessanti u għana ser kunu qed votaw dan il-rapport nofsinar. Għada f'nofsinar naddu għad-dibattitu konġuntu, konġunt issa fuq il fuq erba rapporti b'kollox dwar is-sajd. Hawnhekk għandna s-sur Capro Santos, is-sur Ferreira, is-sur Kelly, is-sur Grejl u s-sur Esteves. U nixtieq nagħti l-kelma mal-ewwel li l-ewwel rapporter sur Capulus Santos. Signor President, Signora Commissaria, cari colleghi. Eżis kollegi, kummissarju, membri distinti, il-politika komuni ta' sajdija importanti għaliex aħna ma nistawx nilħu id-dolbiet tagħna tas sajt bl-istokkijiet li għandna. 40% moti min-naħa tagħna u fil 2009 importajna 15 miljun euro ta' sajdiet u esportajna biss 2 eh, miljoni u nofs. U ser ikun hemm ukoll flotta toħra f'pajjiżi pajzi terzi, pero din il-politika komuni ta' sajter ta' fetwa l-imsiħba tagħna wkoll. L-Unjoni Ewropea bil-kontra ta' kompetituri oħra tagħna mhux qed jagħmlu biss skambju ta' sajt ta' ħut għal flus. Aħna rridu niddefendu l-valuri tagħna f'dak li hu drittijiet tal-bniedem, sostenibilità tar-riżorsi. Skont it-trattat, il-setat tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżorsi bioloġiċi jinvolvu is-sajt u flotot tal-komunità li qed jaħdmu f'territorju mhux tal-Unjoni Ewropea u din hija parti mill-politika komunità sajt blan li testendi il-prinċipi ta' sajda sostenibli li hija responsabbli wkoll għal sajt responsabbli. Il-prinċipi li għedin jisqu il-politika komuni tas sajt il iżom il-flotta tal-komunità u tara li ta' toffri sajt sostenibli lil komunità pero din dejjem aktar ma' dizmi aktar tissir relevanti Hawnhekk aħna qegħdin niddiskutu il-ftejm mal-Komoros li jinvolvu id-drittijiet tal-aċċess għal l-ilmijiet ta' Komoros għal sebajn bastiment Ewropew biskambju ta' 600.000 euro kull sena. Nofs dak l-ammont għandu l-intenzjoni li jiżviluppa is-settur tas-sajt f'dan il-pajjiż li pratikament mandu l-ebda rizors ieħor u jitma aktar minn 600 eh, persuna abitant fil-Komorros għalhekk hemm bżonn ukoll il-kiri ta' bastimenti u nies li jaħdmu f'dan il-qasam u forsi anke reviżjoni ta' ksur fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Dan il-pajis indipendentament indipendenti mill-Franza mill-1975 kellu ħafna kub destra u kolpijiet ta' stat u minn ħafna rekomendazzjoniet li qed nagħmel dan ir-rapport bl-inklużjoni ta' ħtiġa li ntejbu mod sinifikattiv l-evalwazzjoni ta' kull riżultat ta' dan il-fejn nixtieq nuża dan din il-minuta li għandi disponibbli biex inkopri aspetti ta' rapport ta' sur Grejer jiena ma naqbilx magħhom hawnhekk. Li u kol waslu għal amenda li fil-fat ressaqt. Is-sajt m'għandux ikun limitat għal speċi li ġi projbit minnaħat tal-Kummissjoni għaliex dan ġi konsidrat li kien qed jinsab fil-periklu li jiġi estint. Kien hemm ukoll numru ta' klib tal-baħar, però ma kienx hemm studju xjentifiku li qed jipprova din l-evidenza. Għalhekk aħna nixtiequ li nipostponu dan il-punt sal-2012 meta l- il-Portugiżi kunu jistaw jipruvaw din l-evidenza. Il-Kumitat Soċjali Ewropew kol għamel din it-talba l parlament u l-Kommissjoni biex jagħmlu dan. Grazzi tassew. Kabula Santos is folk. Grazzi tassew sur Kapulus Santos issa sur Ferreira żewġ għal erba minuti. Grazzi tassew sur President, Kommissarju. Dan ir-regolament 861 tal-2006 jistabilixxi miżuri finanzjari komunitarja l-implementazzjoni tal-politika komunità sajd u fil-qasam tal-liġ tal-bahar. Dan huwa instrument finanzjarju importanti ħafna fil qasam tas sajt u fl imkiem mal-font tas sajt dan huwa wieħed mill-istrumenti partikolari biex wieħed japplika il-politika komuni tas sajt. Numru ta' liġijiet oħra kienu għedin jaqdu għal-amendi li ġustifikaw dan il-regolament biex issa jiġi amendat sabiex bekk ikunem aktar konsistenza fih dan l-atti legali l-oħra. Il-Komissjoni tħoss li l-esperjenza urit li meħtieġa biex wieħed jiggarantixxi li ċertu dispożizzjonijiet ta' regolament jiġu adattati biex jilħu rekwiziti b'mod aktar adegwat sabiex bekk ikunem lim... allura hemm ambitu limitat li qed iżomm għanijiet oġġettivi u anki strutturi oġġettivi. Billi issa nżommu dawn l għanijiet aħna xorta nikkonsidraw li kun ħaġa tajba li kolna amendi oħra li għal-kem għandhom ħafna detta li kunu jistaw jgħinu biex ikun hemm konformità ma' din il-leġizlazzjoni flimkien mal-bidliet fis-settur kif ukoll eh, dak li jista' jinqala fil-ġejjieni. Id-dibattitu ikkontribwixxa ħafna kemm qabel kif ukoll wara l-tfassil ta' dan ir-rapport, ix-xogħol ta' shadow rapporteurs u rapporteurs jixir ilhom il-gratitudni tagħna għax-xogħol eċċellenti tagħhom. Fost l-amendi li tress u jiena nixtieq insemmi referenza għal salvagwardji tal-sajt ta' mal-kosta u l-possibiltajiet tagħhom, il-finanzjament kif ukoll ix-xiri kif ukoll teknoloġiji vari dawn qegħdin jaffettwaw is-settur tas-sajt, bħal pereżempju l-użu tal-computer sabiex bekk ikun hemm amministrazzjoni u żvilupp aħjar ta' metodi ta' kampjuni u anke ntejbu l-kwalità ta' sajt, tal-attività tas sajt. Għandu jkun hemm ukoll introduzzjoni tal-ġbir, tal-data ambientali, kif ukoll data soċjoekonomika li ġiet imbassra sabiex bekk aħna jkollna monitoraġġ aħjar tal-impatt ambientali f'dan il-qassam u anki nkunu nistgħu nikkontribwixxu s-sostenibilità tagħha biex niġbed l-attenzjoni f'dan l-istadju għal tlet amendi oħra li aħna zidna ma dan ir-rapport. Huwa magħruf li l-amministrazzjoni tas sajt għandha tkun ibbażata fuq arfien xjentifiku li jkun aġġornat skont l-istokkijiet. Dan ir-rekwiżit għall-assigurazzjoni ta' sostenibilità tejn biex ikun hemm sostenibilità. Allura minflok nżidu l rata ta' kofinanzjament fil-komunità meta niġu għall-amministrazzjoni u l-użu ta' data xjentifika u u din tista' tiġi użata wkoll għall-informazzjoni tal-istoks. Din għandha tiġi limitata għal 75% rigward il-monitoraġġ aħna nipproponu li il-massimu tal-finanzjament għandu jiżdied ukoll sabiex ikun hemm sabiex jinżammu l-prerogativi tal-Kommissjoni meta niġu biex niffinanzjaw ċertu azzjonijiet ukoll biex eh, niffinanzjaw brat aktar olja stati membri u iridu jkunu involuti fl-implementazzjoni tal miżuri ta' kontroll fil-territorju fil-miet tagħhom dan huwa tentattiv biex biex nilqu kompromessi mill-perspettivi differenti tal-gruppi. Anke meta nsemmu ċifra ta' 75% din ġiet il-mresqa min-naħa mill-grupp politiku tagħna l-gwe u gruppi oħra li juru li qed juru kemm huwa importanti u kemm jistaw jilħu konsens mod ġenerali u anke fil-vot fil-plenarja. grazie tassi. Vielen Dank, Herr Kollege Ferreira. Es folgt Frau... Grazie ħafna, Sur Ferreira, Signora Grolier. Sur President, Signora Kommissarju, kollegi, nibda billi nirringrazzja l-kollegi għal-sem illi u maħadu fuq dan il-rapport fuq il-miżuri tekniċi u transitorji tant hija importanti eh, huma importanti dawn il-miżuri. sabiex inħarsu wkoll il-ħut żgħir u inħarsu wkoll l-stocks. Is-suġġett ta' dan ir-rapport huwa delikatu kontroversjali kif juru fil-fatt il-diffikultajiet illi ltqajna magħhom biex naslu għalftejn fuq dawn il-miżuri mal-Kommissjoni l kunsill meta kienu dawn l-uniċi żewġ istituzzjonijiet involuti kien hemm bżonn li aħna ridna li nemendaw dan il-miżuri tekniċi illi diġà ġew imġedda sa 30 ta' Ġunju ta' din is-sena. Peress li aħna ma stajniex niftemu mal-Kunsill eh, fuq dawn il-miżuri din kien hemm oriġinarjament proposta biex nissemplifikaw li ċaraw il-leġislazzjoni eżistenti sabiex ir-regoli jkunu applikati aħjar u jitqisu iktar il-karatteristiċi partikolari ta' żoni tas-sajt fil-fat minn meta daħal fis seħħ it-Trattat ta' Lisbona Il-sajt issa jaqaw kol taħt il-deċizjoni ta' kodeċizjoni, il-Parlament huwa koleġislatur u beħsibu li jinqeda bih dan ir-rwol. Jiena dejjem tolqotni il-nuqqas ta' fiduċa illi għandhom iċ-ċittadini, per eżempju, anki meta il- iktar minn meta dan il-qasam daħal fi kriżi. Nistgħu naraw issa sfida u l-sfida hi illi in insibu ekonomiji b'saħħithom fis-settur u dħul deċenti għal sajjeda minn banda u li aħna wkoll imbagħad inħarsu l-istokkijiet biex dawn ikunu jistgħu jirpiljaw. Ġifieri issa aħna qegħdin naraw diskussjoni fuq is-CFP kollha kemm u rridu naraw li sajjeda l-konsumaturi, leġislaturi u xjenzjati kunu l-koll involuti biex wieħed jiddeċiedi fuq il-livelli tal-kwoti u ovvjament għal dan kollu għanna bżon ta' proposta minnant il-Kommissjoni fuq miżuri tekniċi li aħna rridu niftemu fuq mal kunsill u il-Parlament ukoll rridu nadattaw il-miżuri tekniċi biex nikkonsidraw iktar ir-realtà fil-każijiet partikolari u dan irid isir f'konsultazzjoni mal-esperti u meta wieħed iqis se jsir mill-CFP l-ġdida u reġjonalizzazzjoni ta' ċerti miżuri hemm bżonn li l-kompetenzi jinqasmu sew bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri f'dan il-kontest u f'dawn l-isfidi Jiena rrit li dawn il-miżuri tekniċi transitorji jiġġeddu sa tmiem l-2012 mingħajr ma jinbidlu b'xi mod sostanzjali li li jkun hemm ukoll eh, differenzi fil- daqs tal-malji ta' xbek, naf li qegħdin inċedu ċerti affarijiet lill kummissjoni hawnhekk hemm ħafna pressjoni eh, li qed jamlu s-settur eh, settur professjonali biex nagħmluhom dawn il-bidliet hemm żewġ rekwiżiti li aħna rridu nevalwaw, irridu naraw il-miżuri li huma fis-seħħ bħalissa u hemm bżonn li ssir konsultazzjoni ma' da kollha involuti b'mod partikolari ma' sajjeda meta jkun qegħdin jitfasslu il-sensiela tar regoli li jmiss il-proposta li se toħroġ biha l-Kummissjoni trid tasal Eh, fil-ħin jekk aħna rridu nilħqu l-iskadenza ta' dħul fis-seħ ta' CFP l-ġdida sal-2013 rridu naħdmu fuq din il-proposta l-ġdida minn issa mhux se jkun raġonevoli li nerġgħu nestendu dawn il-miżuri transitorji wara dan il-perjodu ta' transizzjoni ta' 18-il xahar huma perjodu ta' transizzjoni u għandna nqisuhom tali. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich darf Ihnen Grazie, Signora. Irrid ngħid illi l-interpreti għamlu mirakli biex laħqu miegħek, Sinjura, Sinjura Fraga. Devo kommenzar lamentando otra vez las Mela, rrit nibda billi ngħid illi dana kien dossier diffiċli għax kellna reżistenza min-naħa tal-Konsilu ta' Kommissjoni biex jaj, biex jaċċettaw is-setat ta' kodeċiżjoni tal-Parlament. Għandek qed fuq il-Grinlandja li jista' jesporta lej pajizi tal-Unjoni Ewropea għanna situazzjoni ta' din tkun situazzjoni ta' beneficju kemm għal Greenland li tkun edha tesporta 87% tal-prodotti tas sajt taħħa kif ukoll l-Unjoni Ewropea bad partikolari lid danimarka li hija l-iktar pajjiżi li timporta mill-Greenlandja. Fiħdan, l-importanti li l-Grilland taċċetta fiħdan il-suq wahdin il-leġizlazzjoni u regoli tal-Unjoni Ewropea, prodotti tal-sajt fiħdan il-regoli ta' importazzjoni irridu jinżammu, per eżempju, anki il regoli sanitarja u kommissjoni kienet ibbażat passata ħabba ta' artiklu 2003 ta' trattat ċorri ikun hemm proċedura ta' konsultazzjoni sempliċi u mhux burokratika. Ma kien hemm l-ebda problema ta' kontenut tal-proposta u għalhekk minħabba l-importanza ta' ħaġa Greenlandja aħna naċċettaw il rapport ta' bażi tal- eh, proċedura ta' konsultazzjoni. Però bla avviż minn qabel il-Kunsill qabad u aċċetta proposta kompletament differenti b'numru ta' differenzi u emendi biex jippruvaw iżidu ir-rabta mal suq komuni u kifat qabel il-Parlament kiku kien ħa jaċċetta il-test oriġinali bla problema ġifiri ma kellux għalfejn jaqbżu il-Konsil. U dim din U dim din il-prova ċara minnaħat tal-Konsilli li mux għatjati eh, setat li għandu dovut għalih il-Parlament, din il-kustjoni ġi diskussa anke fil-Komitat tal-Affarijiet Legali u l-Komitat id deċidi illi l anta proposta hija illi natu iċ-ċans grillandja biex timxi ma regoli ta' l-Unjoni Ewropea u speċjalment il-kwistjonijiet li hemm fl-artiklu 3 ta' din il-proposta biex naċċertaw li il-regoli tal-ftejim ikunu wkoll rispettati mill grillandja speċjalment fil-qasam sanitarju u anke l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tas-sajt. Ġi deċisu kol b'unanimità li l-artikli 2004 u 43.2 ta' trattat flimkien mal protokoll 43 li għandu proċedimenti ta' li għandu regoli dwar proċedimenti speċifiċi tal-Organizzazzjoni Komuni ta' Sajt fi Greenlandia kienu l-bażi legali ta' din il-proposta. Bħala rapporter, f'dan il-proġett ġit tal rapporti u il-bidla fil-bażi ġuridika ħajkun dan li għadha ħankun għadin resqu għall approvazzjoni tagħkom u għall-Parlament Ewropew aħna nifmu li din hija l-ewwel qari tagħna u għalhekk jiena issa kull ma baqali wara nitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill illi mhux hija preżenti llejla illi jagħtuna l-opportunità sabiex nital nirratifikaw u nifmu aħjar il-bażi ġuridika ġdida u għada aħna dan ħana konsidra bħala l-ewwel qari. Il-problema hija ta' bażi legali u mhux ta' kontenut. Naħseb li din il-problema nistgħu nindirizzawha u nsolvuha malaj grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Frag. Grazzi ħafna, Signora Fraga. Issa il-Kummissarju Damanaki, kjoġoba. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzja rapporters kollha għax xogħol tagħhom u issa nixtieq nitkellem fuq kull rapport b'mod individwali u nipprova nifoka fuq is-sustanza sabiex ma naħlix wis ħin. Issa dwar il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komoros jiena nixtieq nirringrazzja Sur Capullo Santos għax xogħol tiegħu bħala rapporter u eh, nħu gost ħafna illi il-Komitat tas sajt jappoġġa ħafna eh, bil-qawwa bil il-sustanza ta' din il-proposta palma tafu l-impen tal-Unjoni Ewropea u li tkompli tippromovi sajt sostenibli fl-ibra tal-imsieħba tagħna inklużi il-reġun tal-Oċean Indjan Huwa importanti ħafna li aħna nħarsu relazzjonijiet bilaterali ma' dawn il-pajjiżi fil-dan ir-reġjun, mod partikolari il-Komorros, frabta mal-sem tal-Unjoni Ewropea fil-organizzazzjonijiet eh, reġjonali tas-sajt bħal l-Indian Ocean Tuna Commission aħna rridu nkunu hemmhekk għalhekk dan il-fejm huwa importanti. Bħalissa l-Unjoni Ewropea għandha erba eh, ftejmi ta' dan it-tip fil- ehm, fil-oċean Indjan ma' Seychelles, mal-Mozambik, mal-Komorros, mal-Madagaskar nisħaq li huwa importanti ħafna kemm għall kummissjoni kif ukoll għall-Unjoni Ewropea illi aħna naslu għal ftehim mal-Komoros peress illi dan il-ftehim għandu rwol importanti ħafna għaliex eh, jippermetti l-preżenza tal-flotot tagħna fir-reġjun. Huwa importanti wkoll li aħna insaħħu id-dialogu jew il-politika settorjali sabiex inħeġġu l-implementazzjoni ta' politika responsabbli tas-sajt f'dan ir-reġjun. Issa nixtieq ngħid kelmtejn sur President eżis membri ta' dan il-Parlament u nirreferi għat talbiet illi għaml il-rapporter l-Komissjoni fil-konklużjonijiet tar-rapport tiegħu intenni li il-Kommissjoni hija impenjata li iżżomm il-Parlament Ewropew aġġornat f'kull fażi tan-negozjati u fil-konklużjon meta jisiru konklużjonijiet ta' ftejmet internazzjonali u dana qed ngħiduh bis-serjetà rridu nagħmlu disponibbli l-informazzjoni kollha rilevanti imma ovvjament aħna rridu nimxu skont l-impenji eh, illi, illi aħna aċċettajna fil ftejim għafas il kummissjoni dejjem irrispettat dawn l-impenji għal aktar minn sena issa u l-Komissjoni edha tibat l-istess informazzjoni l-Parlament li qed tibat l-Kunsill u dan qed tagħmlu fl-istess ħin. Mod partikolari jiena impenjata illi namel eh, nurikom il-ex-ante u ex-post informazzjoni dwar il-fejmit tagħna mal-arkem jista' jkun biex intikom eżempju fil eh, fid-dawl tal-vot ta' da fuq ir-riżoluzzjoni fuq il ftajim ta' sħobija fil-qasam ta' sajt mal-Mawritanja, servizzi tal-Kommissjoni għamlu arranġamenti sabiex il-rapport ta' evalwazzjoni fuq dan il ftajim eh, joħroġ qabel iż-żmien sabiex il-membri tal-Parlament ikunu jistaw jivvotaw wara li kunu raw dan il-rapport dwar il-parteċipazzjoni tal-membri tal-Parlament bħala osservaturi fl-qat internazzjonali, jiena irrit nisħa illi il-ftejim għafas japplika għal laqat u konferenzi multilaterali. Fl-istess ħin aħna beħsibna illi inkomplu bil-prassi li taw ir-riżultati tajbin permezz ta' negozjati bilaterali madana kollu kull deċiżjoni biex ninkludu MEPS Eh, membri tal-Parlament Ewropew fil delegazzjonijiet hija deċiżjoni meħuta mill-kulleġġ tal-Kummissarji kas kas skont l-evalwazzjoni tal-servizzi legali u eh, diplomatiċi skont il-ftejim għafas jien hawnhekk irrid ngħid illi personalment u l-approċ ta' servizzi huwa wieħed pożittiv ħafna u jiena nixtieq li intom ikolkom il-possibilità illi tipparteċipaw. Naddu issa għattini rapport dwar il-mizuri finanzjarji komunitarji l-implementazzjoni tal-politika komuni tas-sajt. Nixtieq ukoll nirringrazzja l komitat tas-sajt u l-rapporter Sur Ferreira għax-xogħol li għamlu fuq dan din il-proposta grazzi għall-isforzi li għamlu għandna test qudiemna illi huwa aċċettabbli anki lill-Kunsell. Jiena kontenta ngħid illi il-Kummissjoni tista' taċċettaħ ukoll dan it-test u għalhekk kien hemm kooperazzjoni eċċellenti bejn it-tliet istituzzjonijiet fuq dan il-fajl. U wara triologu informali li jirnexxa ħafna fit-2 ta' Marzu ilħaqna konsensus fuq il-punti li kienu għadhom pendenti għalhekk il-Kummissjoni tittama illi naslu għal-ftejjin wara l-ewwel qari fuq din il-proposta. U nittama illi jirnexxilna nagħmlu dan. Jiena nixtieq infakkar ukoll illi din il-proposta eh, eh, tirrazzjonalizza dan ir-regolament fuq l-istrumenti kopri l-governanza ġbir ta' data, opinjonijiet xjentifiċi u anki l-kontroll u l-inforzar revizjoni trid tara li jkun hemm koerenza bejn ir-regolament u elementi oħrajn tal-qafas leġislattiv tamel adattamenti limitati u tiċċara dispożizzjonijiet. Għallek jiena nħeġġeġ il-Parlament Ewropew biex japprova din il-proposta. U issa ngħaddi għattilet tielet rapport fuq il-miżuri tekniċi transitorji u għal dan nixtieq nirringrazzja lis sinjura Grenier minn qalbi il-għan ta' din il-proposta u għalli aħna nestendu eh, miżuri tekniċi transitorji eżistenti sa l-aħħar ta' l-2012 dana għabbażi tal-presuppost illi il-CFP il-ġdida se titħol fis-seħ fl-ewwel ta' jannar tas-sena ta' wara ġifiri fl-2013 nittama li jirnexxinna nilħu din l-iskadenza il-ħsib tiegħi li il-proposta ta' den l-estensjoni u biex ma noqgħodux nerġgħu niftħu diskussjonijiet fuq miżuri tekniċi qabel eh, ma sir ir-riforma. Il-Kummissjoni taqbel ma' riforma eh, li talab il-Kumitat tas-Sajt għad-daqs tal-malji eh, tal-ħut għal pixi trumbetta. u eh, kienem u koll xie stati membri illi u, li talbu xie emendi uħrajn aħna ma stajniex naċċettawan peress illi dawn għadhom ma ġewx eżaminati mi xjenzjati u inkella xjenzjati għadhom marċevewx l-informazzjoni kollha minnaħa tal-istati membri sabiex ikunu jistaw jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom. Fl-aħħar net nixtieq ngħid kentejn fuq ir-rapport dwar l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajt mill-Grenlandja Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-President tal-Kumitat eh, għas-sajt is-Sinjura Fraga għax-xogħol li għamlet. Hawnhekk nixtieq nisħaq li l-miżuri proposti mill-Kummissjoni eh, jindirizzaw talba li ilha tagħmel il-Grenlandja dawn il miżuri rridu jissemplifikaw il miżuri eh, sanitarji u miżuri ta' semplifikazzjoni sabiex il-Grenlandja tista' ssir parti mis-suq waħdini għal prodotti tas-sajt u id-derivati tagħhom. Dana skont l-impenni li aħna ħadna fil ftajim tal-2006 biex nikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-Grenlandja u li nikkooperaw fil-qasam tal-iġene tal-ikel il-Kummissjoni hija sodisfatta li l-imsieħba kollha konċernati l-Istati membri u l-Kunsill b'mod il-Grenlandja, l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri huma lesti li jirrispettaw dan l-impenn u jappoġġaw din il-proposta. Irrid inkun ċara għalina bħala Kummissjoni il-relazzjoni mal-Grenlandja hija importanti ħafna u naħseb illi kulħadd jaf għaliex Dinja priorità politika għalina għal daqstant nittama li id-diskussjonijiet fuq il-bażijiet legali ta' din il-proposta mumiex se jeddu l-eżistenza ta' dawn il-miżuri jena eh, smajt itħassib li esprimiet il-Sinjura Fraga fuq il-bazi legali tal-proposta u il-kompetenza tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. L-unika ħaġa nista' ngħid huwa li l-Kummissjoni se tfixkel is-sejbin ta' xi soluzzjoni pragmatika minkejja l-fatt li aħna konvinti li l-bażi legali tal-proposta tagħna hija tajba. Xorta naċċettaw irrit niċċaraħ dan, naċċettaw dan jekk il-Kunsill jaqbel mal-Parlament. Nistgħu naċċettawha. Issa huwa l-Kunsill li jrid iqis l-alternattivi kollha u jimxi il-qudiem skont id-dispożizzjonijiet ta' trattat nittama illi din il-kwistjoni nsolfu għata malar sabiex nevitaw illi ikunem impatt fuq il-relazzjonijiet tagħna mal-Grenlandja. Din hija l-ewwel priorità tagħna għalhekk jiena qed hawnhekk illum biex ngħidilkom illi nixtieq u rrid niffaċilita x-xogħol illi għamlet is-Sinjura Fraga sabiex naslu biex insibu soluzzjoni Fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja il-Kumitat tas-Sajt u r-rapporters kollha xogħol li għamlu. Skużawni li tkellimt fittu li imma wara kollox kien hemm erba' rapporti. Grazzi President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Damanaki. Grazie ħafna, Signora Damanaki. Issa Sur Alfonsi, għamnilta. Oui, merci, Monsieur le Président. Grazie, President fissem il-Kumitat tal-Budgets. Aħna qegħdin niddiskutu dan il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komoros. Dan ġi approvat imma l-Komunità temmen li l-ewwel nett il-vot tal-Parlament fuq dan ma jagħmilx sens għax il ftajim diġà firmat. Il-lamont baxx ta' fondi jillimita wkoll kif jista' jaħdem dan il-ftehim. Aħna kieku nixtiequ nitkellmu fuq da ftehim qabel ma jiġi firmat, mhux hekk mbagħad. Idu nħarsu wkoll lejn il-ħarsien tal-stocks provist provvist tal-ħut u idu naċċertaw il-dispożizzjonijiet jiġu applikati b'mod tajjeb il-Kumitat tal-Budget xtaq ukoll li kollu grupp ta' ħidma laqa ta' ħidma mal-Kumitat tas-Sajt. Grazzi ħafna Sur Alfonsi sa' gruppi politiċi l-ewwel is-Sinjur Valenza. Grazzi President, Sinjuri. Fid-diskussjoni tal-lum qegħdin kopru erba rapporti. u għalhekk nixtieq nirringrazzja l rapporters kollha għall ħidma tagħhom il-Kummissjoni Ewropea għall kooperazzjoni tagħha fil-qosor issa. Dwar ir-rapport tas-Sinjura Grelier dan huwa kompromess bejn il-gruppi politiċi u l-Kummissjoni Ewropea u jiena nilqa l-verżjoni illi ġiet adottata mill-Kumitat tas-Sajt fid-dawl tat-Trattat ta' Lisbona fl-2010 il-Kummissjoni Ewropea rtirat l-applikazzjoni tagħha għal ħarsin ta' ċertu stokijiet ta' ħut kella suppost iżviluppa pjan ġdid li kien f'konformità ma' trattat jieħu konsiderazzjoni riforma tas-sajt dan suppost kellu jkollest sa' um, satini nofs tal-din is-sena, però mid-dera il-Kummissjoni la sabet il-ħin u laqas il-fondi biex tagħmel dan. Fir-rigward tas-settur tas-sajt aħna minnaħa tagħna nerfgħu ir-responsabilta illi niżviluppaw il-proposta tagħna. Li hawn tajjeb hawnhekk huwa li skont l-informazzjoni li għandna F'dak li jirrigwarda l-miżuri tekniċi, l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tiddelega ċertu setat lill istati membri u din hija ħaġa tajba ħafna għal deċentralizzazzjoni miżuri tekniċi illi jintużaw jiddependu mill-kundizzjonijiet lokali u fil-ġestjoni tas-sajt aħna rridu niddeċentralizzaw u nirreġjonalizzaw sabiex dejjem nieħdu konsiderazzjoni l-kundizzjonijiet lokali rridu irridu nirreżistu li nadottaw mudell ċentralizzat dejjem idu nżommu f'moħħna l-kondizzjonijiet tal-post u dan huwa l-aqwa approċċ għal ġestjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Waleza issa is-Sinjura Rodast għal żewġ minuti. President, grazzi ħafna. Sinjura Kommissarju. Kollegi, Għamlek reġa għanna pakket fuq il-sajt, fuq l-agenda. U jena bħala koordinatur, kuntenta. Ebbina dwar kompromess ma' Kommissjoni ma' Kunsil dwar il-rapport Karrier u Ferreira fuq it-tieni strument finanzjarju. Fuq il-ftajim ma' Komoros aħna nistaw naqblu, jina nista' naqbel fuq u pero fil-qafas ta' riforma ta' CFP kolli najt li jena rrit riforma ta' vera. Pero mbagħad għandna kustew ta' Grenlandja hawnhekk għandna problemi. Għaliex is-setata hawnhekk ma ġewx rispettati u jiena issa qed nitlefar paċenzja ma t-mawx kooperazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet. Dina hija ħaġa li diġà ta' kemm il-darba u ħanerġa' nteħnija illum. Il-problema tal- pjanijiet ta' ġestjoni trid tiġi solvuta llum qabel għada għalhekk nappella li l-Presidenza ta' Kunsill il-Presidenza Ungariża biex taħdem fuq soluzzjoni b'mod proattiv. Il-fatt li manna l ħatta hawnhekk il-lejla min-naħa tal-Kunsill juri kemm m'għandhomx rispett għal dan il-Parlament. tal Fuq il rapport Gallier jiena naf li kollegi huma frustrati għaliex l-emendi tagħhom ma ġewx ikkonsidrati, però jiena naħseb illi qed tassew ħasra li issa jgħidha ridu jaħdmu ehm, b'apparatu miżuri antiki. U dana huwa minħabba li l-Kunsil ma joħroġ miżuri adattati, aħna minna ħasana pala parlamenti idu naħdmu b'mod responsabli rridu u untawlu l-leġizazzjoni preżenti mingħajr emendi. Grazzi ħafna is-sessur Gallagher. Għazzaċ minuti, grazzi Presidenti, għan nishtiq nifraħ li rapporter skola fuq il-prezentazzjoni tal-rapport. U minħabba li mandiċ ħafna ħinħa nil-limita ruħi biss għal rapport galjer li ta' mizur tekniċi għed toħloq problemi gbar għal dawn il-bastimenti żgħar fl-Irlanda u il-xatt tal-Punent u l-Iskozja, għana mistax noqogħdu nistennaw li l-ewwel isseħħ riforma tas-CFP meta għandna regolament ġdid li huwa mistenni il Rata qed l-opportunità l-innovazzjoni issa jiena nħeġġeġ il-gruppi politiċi kollha sabiex jappoġġaw dal-amendi realistiċi li trasqu. Dawn il-bastimenti żgħar li qegħdin nirreferu għalihom li huma sami 15-il metru ma u jitħallew jaqlaw il-flus u qegħdin ikollhom imorru fil-mijiet per ikolużi aħna qegħdin nibatu lil dawn il-bastimenti 80 km l-bat mill-xtut tagħna biex jistadu hemmhekk. Issa, dwar il-ġbeki ta' Amalja ċkejkna, dawna jintużaw biex jaqbdu il-spotted dogfish mill- kosta tal-ponent, mux jintużaw biex jaqbdu il-whiting u il-ħadok u l-merlangu, ġifiri, mux Mux bizzet li intom tajdulna li aħna marridux niftu diskussjonijiet, aħna issa fil rigward tal biex trumbetta il- dana japplika b'mod partikolari għas fil-pajis tiegħi u għanna 67% ta' attak f'dan ir-rigward il-Kummissjoni għatajt li għanna evidenza xjentifika biex jiġġustifika dan għal xabda referenza biex jitrumbata fil prezenti, preżenti għalhekk nixtieq nitlobkom biex taċċettaw l-emenda tiegħi sabiex nżawi il proposta ta' Kummissjoni bħala mezz biex naslu għal ehm, malja ta' xibka bejn 32 u 54 u biex nikkonkludina nħeġġeġ ukoll il-membri kollha sabiex eh, President interrompi, grazie ħafna sur Gala. Għalt minuten. Tak, herr talman. Zewġ minuti u nofs, signora Loven. Grazzi, kommissarju, kollegi, naċ t ringrazzja l-rapporteurs kollha għax-xogħol tagħhom. Jena nixtieq nifoka fuq il-ftejim mal-Komoros. Aħna l-ħodor konna votajna kontra dan il-ftajim u għadha mill-evalvazzjonijiet. Kispjegati jina il-ħagġa fil-fat, il-ftajim ta' kom rasi ħankun għadin votaw dwarom dan huwa pajis fqir u aħna kellna ftajim sa' mill-1998 magħhom. Issa jek tħarsu l-evalvazzjoni, Kena 2.8 miljon euro bel-2005-2009 u għahna għaddin għaddi għandhom memorru biex nappoġġaw is-settur tas sites lokali. Projekt ħarsu lej l-evalwazzjoni dan il-pajis li għat jizviluppa fil-fat marċiva laqas ma għandu laqas port wieħed li jaħdem, għandux bastiment wieħed, m'għandux riċerka fis-sajt u s-settur tas-sajt fil-fatt u ta' sviluppat 2.7 miljon euro jirċivu dawn l gżegjer biex jippermettu li il-bastimenti Ewropej marru jistadu għemmek u ovvjament il-persuni tax xabli Ewropej li ħalsu għal dan. Dan ħafna minnhom huma bastimenti ta' stajta t tonnu kien għadin qed jabdu. ħut illi għandhom valur totali ta' 13.7 miljon euro ġifi dan huwa għalih kbir. Iza dana kollu mar għal beneficju ta' Unjoni Ewropea, il-Komoros ma ħadet ċejl, il-ħut qatt ma wasal il-Komoros, l-ebda eh, persuna mill-Komoros ma ġiet impjegata, ġifi dana ma ħadu xejn. Nansab li tajp li l-Unjoni Ewropea tkun preżenti fl-IOTC ma mistoqsija tiegħi issa il il-Komissjoni kif? trid li dan l-implement dan il-ftejm ġiet jiġi implementat b'mod aħjar minn dak ta' qablu kif nistgħu naċċertaw pereżempju li l-flotta Ewropea tinpjega lil ċittadini mill-Komoros u kif nistgħu naċċertaw li dan il-ftejm jagħti kontribut għall iżvilupp ta' dawn il-gżejjer. Ġifir, sempliċement bil niskelmu dwar l allokazzjoni tal-flus, din hija ħaġa li tibqa' biss fuq il-karta u ma twassal għal xejn, grazzi, grazzi ħafna. Signora Lovin. Issa issur grobar ċikal minuta u nofs. Grazie President, Signori. L-għanet nishtiq nir-ingrazzja l-rapporters kolla għax-xogħol sfiq li jagħmlu fit ta' dawn ir-rapporti. Dan ir-rapporti huma kontribut importanti għal CFP, però irridu Inżammu f'moħna wkoll differenza fl-opinjoni bejn il-Parlament u l-Kommissjoni dak għandu x'jaqsam ftehim internazzjonali fid-dawl tal-użanzi tal-Kummissjoni Ewropea preżenti. Idu naraw xtajt il-Trattat tal-Lisbona li jinvolvi iktar il-Parlament fil- ta' leġislazzjoni u l-fatt li ma nirċivux informazzjoni kollha tkun illimitanna l-wol tagħna minkejja li għandna suppost għandna r wol supervizorju. Jiena nissuġġerixxi li l-Parlament Ewropew għandu ikun aktar involut għaliex bħalissa mhux qed jiġi involut biżejjed. Grazzi ħafna sur Grabarċi Krista Nadja sur Clark għal-minuta. President wara 30 sena ta' grazzi eh, distruttiva il-kwistjoni tar-rimi ħad iġi indirizzata ilu is-sajjieda tal skotja tal-Pinent kienu resqu proposti per sa frattant li l-profisti tal ta' għadhom għadin jieġu sfruttati. Il-licenzi Il-kwistjoni tal-installazzjoni ta' licenzi biex il-flotta Ewropej imorru u jagħmlu l-istess ħaġa l-gżejjer tal-Komoros. Ġamilna l-istess ħaġa l pajjiżi oħra f'dawn l-osma, tistaġbu sajjeda somma li li aħna ħadnilom il-ħobs minħalqhom bażikament istadaru għal piraterija. Dana affarijiet li għamilnijom kemm il-darba u dana huwa ħafna nies spiċċaw illi anki tilfu ħajjithom għaliex kienu marru jistadu fuq bastimenti żgħar li qatt ma kienu ntiżi biex ibaħru fi bħra daqshekk perikolużi l-Unjoni Ewropea sa min jikkundanna għal dan l-ġir. Bini tanka kollegi Clark, es folk. Grazzi Sur Clark. Signora Dodds minuta, Sur President Kommissarju. Bada mir rapporter stala tkellem dwar il- um, problema li għandhom ċertu sajjeda bis-CFP u mhix ħaġa tal-ġabdina li xi CFP waslet biex il-flotot tagħna immorru lura u l-provisti tana baqgħu fejn kienu tal-ħut. Aħna nixtiequ li CFP terġa' lura fidej l-Istati Membri u iktar mastir mal ħar din iktar aħjar, però nifem li danna mhix probabbli li tiġri mal-ħar din ħaġa. Issa l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid hija li l-kwestjoni illi jkollna miżuri ta' komunitarja l-implementazzjoni tas CFP kam l-Unjoni Ewropea tista' tindaħal f'dan il-kwistjonijiet tas-sajt, allura naħseb li għandu jkun hemm finanzi adattati, però fil-waqt li nippruvaw nigarantixxu l-fondi għall-amministrazzjoni tajba tas-CFP jdu nżommu f'moħħna partijiet interessati mod partikolari s-sajjieda illi jiġġildu sabiex jirnexxielhom ilaħqu ma' leġiżlazzjoni li qed issiru regoli għat qatt ma jiġu konsultati. L-industrija kollha kemm s issiba diffiċli biex eh, titratta dil kwistjoni kollha. Grazzi ħafna, Signora Dodds. Issa kellim l-oħra, l-għan is-sur Kadek. Żewġ minuti sur Kadek. Sur President, Signora Kommissarju, kollegi, l-ewwel net nixtieq nagħmel appell. Il-Parlament għandu post wieħed fejn għandu jaħdem. Strasbourg. Issa, Nishtiq nifraħ li Ferreira għal rapport illi u għamel għall-implementazzjoni ta' CFP u l-liġi tal-bahar. Il-modifiki eh, li prezentaw il-Parlament u l-Kommissjoni permettu li aħna nużaw eh, l-ikbar investiment possibli fir-riċerka anke f'dak li għandu xaqsam mal-ġbir, il-ġestjoni u l-ħazna tal- l-informazzjoni. Issa aħna rrid nistgħu nkomplu fuq biex nagħmlu studji dwar id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi bħalma tafu s-suq tagħna jiddependi iktar minn 60% fuq prodotti importati u dan l-ammont qiegħed jikber kuljum. Għalhekk huwa indispensabbli li aħna niżviluppaw l-appoġġ għall produtturi tagħna Ewropej minn flok ma kon noqogħdu niftħu l-kummerċ illi jolqot ħażin l-produzzjoni Ewropea. Fir-rigward tar-rapport Grolje, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter il-miżuri tekniċi huma suġġett delikat ħafna li hemm bżonn li aħna nimmodifikaw malkemm li jista' jkun la darba jkollna proposta tal-Kommissjoni fuq il-pakkett tar-riforma tas-CFP dan il-rapport li għada sena nadotta jippermettilna li aħna nestendu il-reġim transitorju din l-estensjoni tippermettilna biex nevitaw li jkun hemm vot regolamentarju wara 30 ta' Ġunju u anki biex nirregolaw l-attività tas sajt sakemm ma tidħol fis-seħħ CFP. Fil-fatt illum mhux raġunevoli li aħna naċċettaw li dan ir-rapport ikun emendat mill-qiegħ għaliex imbagħad jerġa' jkun hemm diskussjonijiet twal fih dan il-Kunsill. Fil-fatt, Anzi, fl aħħar net nishtiq eh, nifraħ l-Sur Kapolos Santos għal eh, rapport tijaw u l-Sinjura sur Carmen Fraga fuq il-rapport taħħa wkoll. Dek is folgnu fuq 2 minuten, Herr Kolleg. Grazzi tassis l-Onorevoli Kada, kissa nixtieq nagħti l-kelma l-Sinjura Kristessina żewġ minuti. Grazzi tas Sur President. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzja r-rapporters għax xogħol eċċellenti li jagħmlu. Għada aħna ser nkunu qegħdin nivvotaw fuq eh, il-ftejm tal-importazzjoni mal-Grinlandja u jina xedu rapporter għal dan il-rapport. Aħna għedin nelimina burokrazija importanti u Baxter nkunu għedin naqdu r-rekwiziti tagħna fuq is-sigurtà tal-ikel. Il-ċittadini kun jistgħu jibijaw il- eh, il-pajzi terzi kun jistaw jibijaw il-prodotti tagħhom sakemm rekwiżiti jkunu tlaħqu. Dan l-aħħar il-Grinlandija ġiet skrutinata kemm mill-Danimarka kif ukoll hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, għalhekk hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn jista' jirbaħ kulħadd. Ħadna ħafna ħafna żmien, però kien tajjeb għal parlament li jikseb kjerezza dwar il-bażi legali u nittama li dinja xi ħaġa li l-Kummissjoni u l-Kunsilli jaċċettaw għandna ser nkunu din ukoll u nivvutaw fuq il-kwistjoni mal-Komorros U jina napponġa li konna sajda sostenibli tajbina għal sajda u l-istokkijiet, għal sajjida u l-popolazzjoni u koll. U rridu nappoġġaw u koll dawk li jappoġġaw dan il-ftejim, darbero dal-ftejim mal-komors mux, mux sostenib daqs kem xtaqt, għalix memx livell oli ta' kem bastimenti tal-Unjoni Ewropea jistgħu jistadu hemmhekk għaliex la darba jimtlew il-kwoti kollha inti tħallas 65 euro għal kull tunnellata. Jien naħseb li għandna nagħmlu livell massimu aktar minn hekk. Għaliex inkella jista' jkollna sajt żejjed u mbagħad m'għandux ikollna politiki differenti tas-sajt meta aħna nitkellmu fuq l-istess il-mijiet tagħna jew inkella il-mijiet ta' pajjiżi terzi għandu jkun l-istess għal kulħadd. Nixtieq li għandna naraw li il-flus li qed inħallsu biex nistadu f'dawn dawn l-ilmijiet biex nejnu aktar il-popolazzjoni ta' sajjida. Grazzi ta' sew Sinjura Christensen, is-sena tilkema l-Honorable Reimers. Sur President, jiena kuntenta li dan is-suġġest fl-aħħar ħajġi adottat minna tal-Parlament Nixtieq nirringrazzja rapporter sa' xogħol tagħhom ukoll l-amendi għar-regolamenti fuq il-miżuri finanzjari tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed mill-istrumenti li għandna nafżon sabiex bekk inkun nistgħu nimplementaw il-politika komuni tas-sajt. Dan huwa applikabbli b'mod partikolari għal sajt internazzjonali kif ukoll ir-relazzjonijiet li għandna magħhom il-ġibir tal-ta' informazzjoni u studji xjentifiċi importanti li jkollna sistemi ta' kontroll tas-CFP u anki l-użu tagħha. Ir-rapporter għamlet sports kollu biex tipperswadi lil kollegi biex jaqblu miegħu biex inżidu il-75% però ma stajniex naqblu għal miegħu għaliex ir-regoli eżistenti juru li juru mod ieħor. M'hemmx ħtieġa biex ikun hemm aktar zidiet. dan huwa possibbli bl-amenda tar regolament jista' jkun hemm Eh, qasam qafas konsistenti. Grazzi sassew l-Onorevoli Reimer, sissa sani xinnati kelma li sur Ħaċtin minuta Il- rapport ta' Sur Grelli qed jagħti ħafna opportunitajiet lill-Kummissjoni u nista' ngħid li l-punent tal-Iskozja li sajjieda mekk qed iswa diffiċli biex jifmu lill kummissjoni li tixtieq telimina bit sekondarju fl-istess ħin telimina amendi għal dawn il-miżuri tekniċi. Il-Kummissjoni tippreferi li testendi l-arranġament preżenti ta' arranġamenti tekniċi li qed eh, hemm ħafna wkoll eh, rimi ta' ħadok u il-Kummissjoni tippreferi li jkun hemm 18-il xahar ta' miżuri temporani li fallew biex jagħmlu konservazzjoni tal-istokkijiet, 18 xahar ieħor ta' rimi ta' dan it-tip ta' ħut fil-baħar għalhekk nishtiq inħeġġeġ il- kollegi biex jappoġġaw l-amendi tana fil-votu nittammaw li dawn l-amendi jiġu adottati. U jekk dawn jiġu adottati nittammaw l-Kummissjoni mbagħad tibdel l-attitudni tagħha u taħtaf l-opportunità li ġi tippreżentata biex tieħu azzjoni, speċjalment fuq ir-rimi u mhux biss toqgħod titkellem dwar azzjoni tista' titħed biss fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi ta' sew Sur Hutchton. Issa l-Onorevoli Stevenson għal minuta, Sur President Kommissarju, jiena nixtieq rinresaq ta' menda għal miżuri tekniċi ta' dan ir-rapport biex nipprovaw insolvu il-problema li jadu kif semma s-sur Hutchin rigward il-problema tal-Iskozja tal-Ponent u memx lebda intenzjoni biex wet jikkonserva il-stokkijiet tal-ħut f'dan il-qasam. Ir-regoli tal-Kommissjoni għal perjodu ta' 12 xar sa' tmim tal-2009 ma' kienux bizzejiet, pero dawn ir-regoli temporani diġà ġew estiżi għal sena oħra taħt ftehim catch li kien jaqa' taħt il-miżuri tekniċi tal-Unjoni Ewropea għadna 12 xahar. Issa l-Kummissjoni qiegħda tfittex li terġa' testendihom għal darba oħra sal-2012 fil-waqt li tfassalt qafas ieħor taħt ir-reforma tas-CFP. Il-konsegwenzi li ma jifissru li regolament temporanju li kellu żmien ta' sena issa ser jkompli jiġi esti tal-madur tliet snin fejn l-istess ċirkustanzi tal- ċirkustanzi tal-Iskozja tal-Punent bidlu. Is-sajjida qed ikollhom jarmu ħut bnin u tajjeb lura fil-baħar nittamaw li issa l-Kummissjoni tkun tista' tappoġġa l-amenda li ressat. Grazzi tassew sur Stevenson. Natu l-kelma lill-Onorevoli Patraw Nevis. Grazzi tassel, sur kommissarju, aħna nifirħu l-erba rapporters. U nixtieq ngħid li fl-2008 kien hemm nuqqas ftehim dwar abbozza regolament li kien qiegħed hemm biex jissemplifika jikkjarifika d-dokumenti tal-komunità rigward il-konservazzjoni ta' stokkiet tas sajd dawn wasal għal adozzjoni ta' regolament preżenti li qed iwaqqaf numru ta' miżuri ta' tranzizzjoni li oriġinarjament kienu qed jaqdu għal perjodu mill-ewwel ta' Jannar tal-2010 sal-20 ta' Ġunju tal-2011. L-abbozz tal-liġi preżenti qiegħda testendi dan il-perjodu ta' tranzizzjoni hemm madwar huwa mill-ewwel ta' Jannar qed iwassal għall-ewwel ta' jannar sal-2013 u qed nistennew regolamenti uħor fuq miżuri tekniċi. Matul dan il-perjodu ta' tranzizzjoni hemm numru ta' regoli ta' sajt li għandhom jagħmlu salvagwardja tal-interessi ta' l-sajjida. Minar ma jaħsbu dwar sajt ta' rekwiziti ta' sajt sostenibli u minar ma jużaw dawn it-tip ta' ġbiki Iġri, mem lebda bażi xjentifika u dan mhux qed jagħti eżempju ta' tajjeb ta' x'qed isir. Dan it-tip ta' sajt għal xirin ta' snin ġi użat mill-sajjida ta' is żgħar fil-Portugal għal l-ispeċi lokali tagħhom. U dan, din kienet daqqa ta' ħarta qawwija għal dan is-settur, il-popolazzjoni kienet tiddependi fuq dawn ir-riżorsi. Jien għalhekk nirrakkomanda l-proposta tiegħi li jina u l-kollegi tijaj Massur Ferreira ressaqna u din għandha l-attenzjoni li tigarantixxi tagħmel liġi dak li kien sal-2010. Kif ukoll regolament li stabbilixxi miżuri oħra biex issir il-politika komuni tasal kif ukoll il-liġi tal-baħar. tal baħar din hija l-aktar dan huwa l-aktar strument importanti li tappoġġja il-ħut għax tipprovdi finanzi, kif ukoll relazzjonijiet internazzjonali, studju xjentifiku, kif ukoll kontrolli, monitoraġġ tal-CFP. Jiena l-ek nappoġġa l-amenda li u mir rapporti u nżidu il-kofinanzjament sa' 60% dik li għandu xieqsam l amministrazzjoni u l-użu ta' informazzjoni, kif ukoll l-amministrazzjoni u il-ġbir ta' data addizzjonali. Hemm ħtieġa għal amministrazzjoni aħjar li tkun ibbażata fuq studju għarfin xjentifiku u fuq l-istat tal-istokkijiet li tiġġustifika l-proposta li saret minn ta' rapporter. Nirringrazzjakom minn ġdid. Grazzi tassew l-onorevoli Patraw Issa l-sur Barres, Andres Barrel, 3 minuti. Grazzi tas, sur President. Nifraħ li reba rapporters ta' dawn il-rapporti għaxol li għamlu. Jien għan nifoka fuq żewġ rapporti minħabba l-importanza tagħhom. Una, wieħed huwa il-ftejn mal-Komoros. Hawnhekk għandna ftejn tas-sajt fl-Unjoni Ewropea ma' pajjiż tal- xlok tal-Afrika. Qed hekk għaliex fil-mija tal-popolazzjoni hemmhekk qegħdin taħt il-livell tal-faqar u l-unika tħol li għandhom huwa bit-turiżmu lajnuna barranija. Però hemmhekk hemm sajt eċċellenti u nerġa' ngħid eċċellenti hemmhekk u għalhekk huwa xi ħaġa li l-pajjiż jekk ikun jista' jtejjeb l-infrastruttura u jiżviluppa jkun jista' jisfruttaw ikun ta' benefiċċju għalih importanti li jkun hemm sajt sostenibbli dejjem inħarsu il- natura il-kwalitajiet bioloġiċi hemmhekk għandna ħut bħal pereżempju it-ton illi ibejjet hemmhekk ukoll. il- Irrid ikun hemm limitu tal- taż-żona sabiex ikun hemm sajt indiġenu li jista' jiżvolġi hemmhekk. Il-bastimenti tas-sajt jintbatu hemmhekk, però rridu ngħinu lil Komoros biex jiżviluppaw permezz pereżempju tal-impjeg nimpjegaw liċ-ċittadini tal-Komoros. Il- ħarsin tal-ambjent ta' minna tal-Komoros mux tajjeb ħafna fil-fat ħafna madwar 70% ta' sajt li jisir fl-irmijiet tagħhom isir minn eh, pajjiżi terzi. U għalhekk irridu nejnu għam ukoll biex iħarsu l-ambjent. Irridu Irrid nitkellem ukoll dwar ir-rapport ta' Ġelier illi Dana huwa importanti ħafna u nixtiequ li ħajjiġi imtawal sal-2012 għaliex inkella jekk inħalluh jiskadi bla manġeddu ħajkun hemm vojt legali. Però nifmu wkoll l-evalwazzjoni li saret ta' dikjarazzjoni konġunta li qed titlob il-Kummissjoni sabiex taċċetta ċertu bidliet partikolari ta' miduri tekniċi li ipproponew l-istati u Hemmhekk għandna kwistjoni wkoll tal ġbiki u il- font tal-bahar li jistaw jaffetwaw ukoll il-bastimenti tas-sajt u rridu kusiru wkoll evalwazzjonijiet fuq il-provisti tal-sajt fiż-żoni 8, 9 u 10. Dan importanti biex ikollna Rapporti li ma jagħmilx dannu fuq il-bastimenti tas-sajt u fuq il-ħut taż-żona. Grazzi tassew, issa nagħti il kelma lis-Sinjura Bilbao Barandi kal żewġ minuti. Grazzi ħafna jina ħan vota favur dan l-rapport li xuwa ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea. Ħajkun hemm sebgħin il-bastimenti li ħajja benefikaw minn dan ġifieri tnax iktar minn dak ta' qablu. Dan huwa pożittiv għal Komoros għaċ-ċittadini tagħhom għal ħafna raġunijiet fosthom li dan il ftehim iħeġġeġ l-iżvilupp lokali għaliex hawnhekk ħajkun hemm ukoll kumpens finanzjarju li ħajinata Mbagħad it-tieni qed hemm ukoll il-kwistjoni li ħtejn il-gvernijiet ta' dan il-pajjiż biex iħares id-drittijiet tal-bniedem, mbagħad it-tielet net għaliex ħares ukoll il-forum tas-sajt artiġjanali hemmhekk u 850,000 eh, ruħi li jgħixu fiż-żona u koll jgħinuhom biex isibu impjiegi aħjar. Plaħanat għedin kullat jipromovi u koll il-sajt sostenibli fiż-żona u jkun hemm ukoll mekkanizmu tekniċi partikolari ta' din eh, f'din iż-żona u li ħajkun ta' benefiċċju anke għal daw il-pajjiżi. Grazzi tassew. Issa żewġ minuti li sur Kelly. Grazzi tassew sur President, jiena kuntent ħafna li nista' nitkellem fissem il-grupp tiegħi rigward dan is-suġġett u bla dubju din hija kwistjoni pittos kontroversjali hija waħda mill-aktar kwistjonijiet diffiċli li qed tersa qudiem il-Parlament. U dan huwa minnu kol għal-ħabba is-sajjieda kif ukoll is-sajt. Huwa diffiċli ħafna lina għal kol bħala membri tal-Parlament biex nitkellmu fuq daw il-kwistjonijiet kollha li huma tekniċi però għatnam nagħmlu l-aħjar nistgħu Naħseb hawnhekk il-Kummissjoni tatna viżjoni bilanċjata hemm kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu l-kompetenza tal-Parlament Ewropew viżavi il-Kunsill. Pro jkolli ngħid li din hija li soluzzjoni pragmatika ser tinstab li hija mixtieqa u importanti fisem l-Unjoni Ewropea u importanti wkoll anzi iktar importanti mill-perspettiva ta' Greenland, pajjiż li jiddependi kważi kważi fuq il-suq Ewropew għas-sajt għal-ħut u anki għas-sajt għall-ekonomija tiegħu wara kollox. U ħaġa li nistgħu ngħidu rigward il greenlandja hi li l-ħut li jkun ġej minn hemmhekk hekk kif nfassal dan ir-rapport ser ikun ehm, ċaratu anki naraw li tkun kwalità kwalità għolja. Fil- eh, l-Unjoni Ewropew kif tittaħseb dwar il- l-ħut li qed importa wkoll mill-xlok tal azja fejn il-livelli ta' sanità huma baxxi u anke l-baħar huwa mniġġes. Lum rajna stampa ċara ta' sostenibilità tal stokkiet tal-ħut kif ukoll il komunitajiet fil-ġejjin għalhekk għal din ir-raġuni naħseb hemm ħtieġa niżviluppaw politika kbira rigward l-akwakultura bħala parti mill-CFP li ser isseħ fil-ġejjin għalhekk ikolli ngħid li naċċetta wkoll kelmtejn tal-Kummissjoni u nilqahom. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Es folgt nun... Grazie tas Sur Kelly, sas Anna, l-Sur Sanchez, Präsident, les minuti. Muchas gracias. Grazie, President, Signora Kommissarju, Aziz Kollegi. Jina li naqat mal-kollegi tijaj billi nejt proset li rapporter ta' raba l-erba rapporti. nishtiqni nir l-appoċ tal rapport ta' s-sur Kapola, s-signor Fraga, s-signor Grelier. Anki fi kwistjonijiet ta' kooperazzjoni mal-Komoros li jeħtieġu partiċipazzjoni tal-Parlament. Naqbel ukoll mal-punti bażiċi li hemm fir-rapport Grelier fuq il-miżuri tekniċi naħseb il-Kummissjoni trid tħaffef il-valutazzjoni ta' impatt u tagħti priorità għal tfassil ta' dawn il-miżuri tekniċi se ġdaj simmer mela kemm jista' jkunu dejjem qabel 2013 ir-rapport Ferreira jimmodifika il-rapport 861 tal-2006 u jitkellem dwar is-CFP li t-timxiet fit mal-font tas-sajt Ewropea. Imbagħad għandna wkoll il-kwistjoni ta' CFP fil-ħdan it-Trattat ġdid ta' Lisbona u lekin ħares leħ b'mod pożittiv. Bħal rapporter nemmen li rridu naslu għal sajt sostenibli rridu niggarantixxu wkoll li nieħdu konsiderazzjoni miżuri preċiżi sabiex anki fil-qasam tal-ġestjoni, tal-proċessar, tal-użu tad-data, irrid ikun hemm kwistjoni ta' finanzjazzjoni sabiex naslu għal dan. Imbagħad għandna wkoll ir-rapport fraga dwar il-livelli sanitarji fil- meta niġu biex nimportaw prodotti tas-sajt li oriġinaw mill-Grinlandja jew li ġejjin anke minn pajjiżi terzi mill Grenlandja. Hawnhekk għandna bażikament 90% tal-prodotti li ġew mill-Grenlandja. Infaqna miljuni ta' euri fihom fis-snin li għaddew. Il-Grenlandja għadha assoċjata mal-Unjoni Ewropea minn kelli mhijiex membru u għalhekk ikolla ċess s-suq wahdini għal prodotti li ġu esportati minn hemmhekk u għad-derivati tagħhom. Għalhekk aħna naraw b'mod pożittiv ħafna dak ix-xogħol li qed tagħmel il-Kummissjoni sabiex nilħu ftehim. Importanti li jkollna bażi legali u nieħdu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u tal-Kumitat tas-Sajt nittamaw illi nkunu nistaw natu li Grillandja l-opportunitajiet illi jixrqula fl-esportazzjonijiet l-Unjoni Ewropea. Sanchez Presidu. Grazie tasse, onorevoli Sanchez Presidu, sal-minuta, signora Dacila. Grazie tasse, sur President. Grazie. Irridu nishtiq nirringrazzja l-erba rapporters għax xogħol li jagħmlu f'dan il-qassam il-miżuri finanzjarji komunitarja l-implementazzjoni tal- politika komuni dwar is-sajt huwa strument ta' finanzjament importanti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sajt. U dawn il-miżuri jridu jkunu dejjem adattati għal bżonnijiet ta' ċittadini u jisu wkoll l-isfidi preżenti. Il-mezzi finanzjarji mneħtieġa l-implementazzjoni tal-politika tas-sajt jinkludu finanzjament ta' proġetti fil-qasam tal-, -tal internazzjonali, l-governanza, l-ġbir ta' data analiżi xjentifika u l-implementazzjoni tal-CFP. Naħseb illi eh, irridda kollu jrid ikun bbażat fuq il-arfin xjentifiku preżenti dwar l-istatus tal-istokkijiet kif ukoll skont ir-regolamenti fis-seħ. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Dankila. Grazzi tas, Onorevoli Dankila ma jider li hawn ħadd iktar li xi jitkellem taħt il-proċedura keġdej mela nagħti il-kelma mal il-Kummissarju Damanaki. Jiena nixtieq natikom spjegazzjonijiet osra dwar il-kummenti tagħkom mela rigward id-diskussjoni li kellna u rigward il-ftehim ta' sħubija tas-sajt naħseb li jisset nippruvaw naħdmu fuq il-qafas ta' proposta tagħna biex aħna nkunu ċerti li jkun implementazzjoni tajba da' dawn il ftejmi ta' sajt u anki għal benefiċċju ta' dan il-ftejim għal popolazzjoni lokali. Sakemm aħna jkollna proposta ġdida għal ġenerazzjoni ta' ftehim tas-sajt, aħna ser nippruvaw intejbu is-sitwazzjoni preżenti. U dak li nista' ngħid li qed nippruvaw natu l-aħjar li nistaw sabiex bekk aħna jkollna implementazzjoni tajba ta' dan il-ftejm tal-Komorros u anki nipruvaw natu l-aħjar li nistaw li popolazzjoni lokali. Rigward il-problema, il-problemi għanzi li ġew imsemmija għawnek u l-informazzjoni tal-membri tal-parlament għal dan il-ftejm, nixtana nista' ngħidilkom li l-Kommissjoni taħt l-informazzjoni kollha anki jekk hemm kwistjoni trestritti għal-Parlament għal-membri tal-Parlament u fi dak li ħna ser namlu fil-ġejjeni, preferenza ma l-mizuri tekniċi għal-mizuri tekniċi u l-rapport tas sinjura Grirre nista' nifhem li hemmhekk kelkom ħafna tħassib għaliex aħna issa qegħdin nestendu dan ir-regolament li għanna preżenti, aħna kellna nagħmlu hekk però għaliex aħna rridu nistennew għall-implementazzjoni tar riformi, però nista' nifhem li dan kena nieħdu xiftit miżuri sabiex ikonna regolament qabel it-tmiem tal-2013. Nista' ngħidilkom u li ma nistax għalissa però però ser nagħmlu dak kollu li nistaw li inħaffu il-proċedura għal regolament ġdid u anki għall implementazzjoni għal regolament bażiku tar-riforma sabiex bekk aħna nkun nistgħu nagħtu l-istati membri ċertu kompetenzi b'referenza għal miżuri tekniċi. Jiġifieri rigward il-kwistjoni li jmiss rigward ir-regolament finanzjarju naħseb li nittamaw li niksbu ftejn mal-ewwel qari sabiex bekk għax din tkun ħaġa tajba l-implementazzjoni tar-regolament tagħna fil-ġejjieni u rigward il-każ Greje qed nippruvaw ukoll insibu soluzzjoni għal bażi legali il-kummissjoni għal kummissjoni importanti ħafna li nimxu l qudiem u morru għas sostanza lix il-Grenlandja u relazzjoni li għanna tajba ma' l-Grenlandja hija priorità politika importanti ħafna l-inna. Allura, Nista' nerġa' nirrepeti mill-ġdid li l kommissjoni qiegħda hawnhekk biex tiffaċilita u anke ssib kompromess mal-Kunsill. Nirringrazzjakom, Sur President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Damanaki. Es werden jetzt die Berichterstatter resümieren. Zunächst Kollege Capula Santos jeweils für Grazie ħafna naddu issa Capula Santos. Grazie President. Grazie biex nirringrazzja lil dak kollha illi eh, għamlu kommenti ġentili ħafna fuq ir-rapport tagħna u li ringrazzjawni bħala rapporter nafu illi ehm, ċerti aspetti ta' ftejmiet ta' sħobija jridu jkunu adattati u jiena smaj dak li qalet il-Kummissarju l-pożizzjoni personali tagħha fir-rigward ta' sem ta' Stati Membri Ewropej u jiena nittama li l-pożizzjoni personali tiegħek se tinfluwenza l-pożizzjoni tal-Kummissjoni sabiex nilħqu il-miri tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Capola Santos, issa Sur Ferrera. Grazzi ħafna, President, Jiena u koll nishtiq nirringrazzja lil dawk kollha illi kommentaw fuq ir rapporti kif ukoll il prezenza tagħhom hawnhekk fil-kamra. il kummenti illi għamlu fuq ir rapport fuq il-miżuri finanzjarji Naħseb illi l-emendi illi aħna ressaqna ma jmorrux kontra dak illi bilna fuq u fitriologu Naħseb illi il se jkun possibli li niksbu konsensus u għal daqstant jina nirringrazzja lil kulħadd tal-kommenti illi eh, għamlu anki fir-rigward tal-emendi. Kif qalu xi ħut mill-kollegi, jekk aħna ma nadottawx dawn l-emendi, Eh, tkun propju naqas ta' konsistenza min-naħa tal-Unjoni Ewropea li edha dejjem tagħti aktar eh, importanza lil ċerti joqsma ma fl-istess ħin edha eh, toqgħod lura biex ma tagħtix l-istrumenti bir-riżorsi finanzjarji sabiex jilħqu l-għanijiet tagħhom dwar il-rapport fuq il-miżuri transitorji Jiena rrid nisħaq li l-emenda illi jiena u żewġ kollegi oħrajn ressaqna sabiex neħu il-darba l-dejjem il-diskriminazzjoni negattiva li mingħajr bażi xjentifika li t-ġustifika din il-diskriminazzjoni negattiva tapplika għal ċerti elementi ta' sajt fuq skala żgħira fil-Portugal. Dawk il-flotot rew il-kapacità tagħhom li jużaw ir-riżorsi disponibbli bħal pereżempju il lingwa ta' u oħrajn. Peress li m'hemmx evidenza xjentifika biex tiġġustifika din id-diskriminazzjoni, il-pożizzjoni tagħna tissaħħaħ u għall-istess raġunijiet irrid ngħid illi aħna nappoġġaw il-proposti illi għamlu l-kollegi tagħna Irlandiżi u Skoċċiżi fuq l-istess rapporti. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Ferreira, il Signora Grelier. Sur President, jiena se nipprova nitkellem bil-mod u jiena se nirringrazzja lill kollegi għal dak il qalu eh, biex jappoġġaw ir rapport kien propju eh, eko ta' dak il-li ta' dibattitu li kellna fil kumitat tas sajt Eh, dwar l-emenda fuq il-daqs tal-malji ta' xbek għal pixi trombetta u il-fatt li dawn mhumiex konfermati minn evalwazzjonijiet tal-impatt jew ikella l-informazzjoni ma tbatitx mill-istati membri u l-miżuri kollha marbutin ma dawn il-miżuri transitorji ma ġewx evalwati imma huwa urġenti li l-Kommissjoni tagħmel teżamina l-miżuri u eh, li tuża dik l-informazzjoni biex tadotta miżuri ġodda fil-waqt li tkun qed tirriforma s-CFP u mhux wara li din tkun ġiet riformata. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tiegħek, Sinjura Kommissarju, għal dan il-punt u jiena ħadd nota ta' dak li għat illi inti lesta li tilqa l-proposti tagħna u jiena naħseb illi huwa importanti illi aħna niġbru u naqsmu data xjentifika li hija xi ħaġa sine qua non sabiex ikun hemm CFP imġedda u eh, komuni li tkun tassew komuni waħda li tkun lesta illi eh, tiffaċċa l-isfidi illi eh, qed jistennewa għal ġejt tal-konsumaturi u ċittadini. Grazzi ħafna, Signora Grelje. U issa biex nala il-Sinjura Fraga Esteves. Iva, grazzi ħafna nishtiq mod partikolari nirringrazzja l komissarju għasweġiba li ta' tal-mistoqsija tiegħi u qalet li tkun disponibbli disposta li taċċetta l-bidla tal-bażit ġuridika u jiena nittama li tibqa' miexa fl-istess direzzjoni illi indikati s sinjor Komissarju li l-Kunsill jaqbel. Naħseb li għada Nasab li nistaw nitkellmu fuq dil-ħagġa ma' kommissjoni għal darba qabel ma' naħdu għal vot finali, pero ma nixtiqux li nkomplu ndammu aktar din il-proposta li nasburija li ta' benefiċċju kemm għal Grinlandja kif ukoll għall-Unjoni Ewropea u għalhekk ma jagħmilx sens li nkomplu ndawluha. Jiena nittama li l-Kunsill jaċċetta talbiet ġustifikati tal-Kumitat tas-Sajt u nittama li nkunu nistgħu naslu għal soluzzjoni għal l-unika problema hija il bażi legali u m'hemmx problema ta' kontenut fi kollunkwe każ jiena. Kuntenta li wasanna hawnhekk u wasanna sew saw. Issa naraw x'nistgħu nagħmlu din il-kwistjoni tal-bażi legali, però fi kwalunkwe każ aħna qegħdin nuru il-volontà u rida tajba tagħna għadha fil-votazzjoni u aħna ħan nikkonsidrawa din il-votazzjoni bħala eh, votazzjoni fuq l-ewwel qari minn naħa tal-Kummissjon, però grazzi ħafna darba kummissjoni tal-uriet li lesta tikkollabora fuq din il-punt u nixtieq l kollegi kollha li ipparteċipaw u appoġġaw dan ir-rapport. U kull ma baqa li jissa huwa li nittama li l-Kunsill ikun jista' jaċċetta tal talbit tagħna illi kif huma ġustifikati u huma proposti mhux biss min-naħa ta' servizzi il-Kumitat ta' Servizzi Legali ma' kien il-Kumitat ta' Servizzi Legali ta' Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Sinjura Fraga Xteves, ehm, il-dibattitu konġunt fuq is-sajt u raba rapporti jissamalu il-votazzjoni fuq l-arba rapporti s-sir għada f'nafsinar għalek. Sinjuri sadu tal-immess ħassir għada, tibda minn disa sassija, un-bat Ikonna sessjoni ta' għana f'sinar ta' faxija u koll l-agenda ġiti publikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew